tal-Komitat tal-Affarijiet Legali fit 3 ta' Deċembru, Sinjura Maria Teresa Jimenez Barabat ġiet eh, talbet li kurem il-verifika tal-affarijiet tagħha jekk ma' xoġezzjonijiet naddattawhom ma kienx hemm skont ir-regola 105 il-konferenza ta' presidenti tal-Komitati eh, informani li me mebda oġġezzjonijiet li jintlaqgħu ir-rakkomandazzjonijiet li tres u konġuntament mill-komitati Budge u Kont għallek jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet mill-gruppi u mill-membri tiegħu għal menu 40 membru minn hawn 24 sena oħra dan rakkomandazzjonijiet se jitqiesi li huma approvati.